Elnuk. Il-President. Jó reggelt kívánok! Az ülést megnyitom. L-għadwa tajbar il-kulħat. Is-seduta miftuħa. L-ewwel punt fuq l-agenda hija stqarrija tal-Kummissjoni fuq id-distribuzzjoni tal-ikel għall-iktar nies foqra fl-Unjoni. Il-Kummissarju. President. Membri onorevoli. jina ħanniħu nota tal-importanza illi ħafna minnkom tajtu għal-futur ta' dan il-programm. ċoe, illi id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea tiħu importanza kbira fi żmien ta' uh, kriżi bħal eh, ma u għat jiġri f'din is-sitwazzjoni attwali. Il-persuni li huma esklużi soċjalment jistennew li l-Unjoni turi solidarjetà u illi tejnom b'mod prattiku u ċar. Naturalment l-istrument l-iktar uh, importanti biex nappoġġaw il-dawn il-persuni l-iktar vulnerabli ta' soċjetajiet tagħna se tibqa il-Fond Soċjali Ewropew. U għal din raġuni l-Kummissjoni proponit li tagħti budget minimu garantit illi jirrepreżenta tal-anqas il-25% tal-politika ta' koezjoni u li tagħti l-20% tal-envilupp li kull stat membru għal miżuri ta' inklużjoni soċjali. Aħna niproponu wkoll li nżommu u nsaħħu il- Eh, fond ta' ġustament tal-globalizzazzjoni biex eh, nuru solidarjetà mod konkret għal dawk il-ħaddima li tilfu xol tagħhom għall-ewwel darba f'ċirkostanzi mux eh, mhux ta' soltu. Il-Kummissjoni għandha pjan biex tassisti l-iktar nies foqra fl-Ewropa u tħossi li dan għandu jkun parti mill-isforzi. il realtà hija li se jkun hemm dejjem nies fis-soċjetà Tana li għandhom bżonn dan it-tip ta' programmu. għal din raġuni l-proposta tal-Kummissjoni għal qafas eh, finanzjarju multianwali tipprova eh, b'mod li taħt l-ewwel titolu tinkludi dan il-programm biex ikun hemm ukoll fl-istess ħin eh, target ta' tnaqqis tal-faqar bħala parti mill-istrateġija EU 2020. Intkom tafu illi kien hemm diskussjoni mal-istati membri fuq il-bażi legali u kien hemm diffikultajiet biex insibu ftehim għal dan l-appoġġ u assistenza. L-Kummissjoni ħadet nota ta' dan pero maħnix sen nirinunċaw dritta ta' inizjativa tal-Kommissjoni biex nala fl flopinjoni tagħna l-budget tal-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa l-assistenza sħiħa fil-futur ukoll fil-qafas ta' sforz iktar wisa biex niġildu kontra l-faqar. U il-Komissjoni bħalissa qiegħda tħares lejn eh, alternativi differenti biex eh, tfassal il-programm futur fil-qafas eh, ta' solidarieta biex tkun tista' timmassimizza l-appoċ li l-fondi differenti ta' koezjoni jistgħu jagħtu. Għadna qegħdin infittxu model li jkun kem effettiv kif ukoll realistiku nistanala billi nirringrazzja għal parlament għal kontribuzzjoni e, siwja għax xoltana u talli għajmed dan il-punt fuq l-agenda. Grazie. Grazie. Issa naddu għal membri tal-Parlament illi qed jitkellmu fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel net is-sur Sikjerski fisem il-PPE għal żewġ minuti. Grazzi, President. Fifrar aħna votajna fit-tini qari u e, deċidejna nadottaw test biex inkunu nistaw inkomplu id-distribuzzjoni tal-ikel għal nis foqra għal snin 2012 u 2013, Iġifiri sal-tmim tal-perspettivi finanzjari attuali. Fuq il-futur ta' dan il-programm il-Parlament iktar minn darba għal li appoġġa il-qafas ta' appoċ anki għal għafas eh, finanzjarju multianwali li jmiss. Il-risoluzzjoni adottajna xifti zminilu edha tindika illi hemm bżonn insibu mod biex dan il-programm inkunu nistgħu inkomploħ għab beneficju ta' dawk il-persuni li huma aktar vulnerabbli fil-qafas tal- eh, tal- għafas eh, uh, multianwali finanzjarju. Għanna nsibu però bażi legali li mhux tkun uh, Eh, sfidata mill-orti tal-ġustizja. U irridu namlu b'mod li l-persuni li jiddependu minn din id-distribuzzjoni ma jsibux ruħon mbagħad f'sitwazzjoni ta' diffikultà. Jiena nixtieq ngħid illi qabel il-votazzjoni tagħna ta' 15 ta' frar il-Kummissarju Andor u rappreżentanti oħrajn tal-Kummissjoni irrispondew għal mistoqsijiet tagħna fuq kwestjonijiet eh, speċjalment dik ta' Sinjura Beres għal futur ta' dan il-programm. U mod speċjali fil-qafas multianwali uh, finanzjarju. Għalunna li fil dan il-program fil-futur għandu jiġi finanzjat taħt il-kategorija numru wieħed tal-budget u meta wieħed is l-istqarriet tal-Kummissjoni dana se jkun inkluż fil-istrateġija EU 2020 li qiegħda timira biex tiġiet kontra il-faqar. Il-Kummissjoni iddikjarat illi tista teżerċita dritt ta' inizjattiva tagħna biex tigarantix il-futur tal-programm speċjalment eh, fil-budget. U għal-Parlament din id-dikjarazzjoni hija importanti ħafna għaliex hija utli u aħna se nkomplu naraw se tagħmel il-Kummissjoni speċjalment anki wara riżoluzzjoni tagħna. E, l-istqarrija illi ġiet emessa mill-Kummissjoni nitama li ħatkun tkun eh, appoġġata fil-Kunsill. E, qed jgħidu li l-Kummissjoni qiegħda tqis il-pajjiżi membri illi talbu li dan il-programm ma jitkomplix wara l-2013. Naf però li l-Kummissjoni eh, tagħmel qed eh, tesprimi l-dritt ta' inizjattiva li huwa wara kollox eh, fit trattati u nittama li settina pożizzjoni fuq il-qafas legali ta' dan il programm Il-kellim ġima tuħ u jitlop li l-kellim għal jirrispettaw il-ħin Eh, illi għandhom għal eh, kelma. E, signora Beres, grazzi President. Flimkien mal-kollega De Castro, anki fissim il-Kommissjoni tal-Agrikoltura, u jena bħala President tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impigi, jena aħna eh, xtaqna nerġaw niprezentaw dal-punt fil-plenarja waqt li nqisu l-ewwel dikjarazzjonijiet li saru fisem il kulleġġ tal-kummissarji fil-15 ta' frar. U f'dawn id-dikjarazzjoni kien hemm miktub illi il-Kommissjoni tixtieq tuża il-monopolju tagħha ta' inizjattiva biex terġa' tinnegozja proposta li tippermetti l-finanzjament ta' dan il-programm fil-perspettivi eh, finanzjarji li jmiss. U kif tafu eh, eh, hemm is sustenn E, e l-appoċ e sħiħ tal-parlament. Ma nixtiequ l tagħmlu iktar, ħana nħossu li dan il-programm m'għandux ikun parti minn negozjati fuq il-kap. U laqqas għandu jkun xi ħaġa li qiegħda segwi s-sentenzi tal-qorti mingħajr l inizjativa legislativa. Aħna nħossu għal daqstanti dan il-programm ikun verament programm ta' solidarjetà illi mhux qed jimmina il-bilanċ tal-Fond Soċjali Ewropew għax inkella nerġa' ngħidu nikonferma e nkunu qegħdin nimminaw eh, u qegħdin nimpoġġu il-foqra kontra il-foqra u dan mhuwiex dak li nixtiequ. Sur kommissarju nixtieqek eh, tiħu nota ta' punt importanti għax hawnhekk Eh, ħafna eh, isostnu mux il-kondizjonalità makroekonomika x'ma jkunniex l-appoġġ imma il-konċentrazzjoni ta' temi istat fl-istrateġija 2020 hemm eh, mira li niġildu kontra il-faqar u l-esklużjoni soċjali u hemm bżonn li jkun hemm finanzjament totali tal-Unjoni Ewropea għall għajnuna għal dawk il-kategoriji li huma l-iktar vulnerabbli. Aħna nixtiequ li inti tejn biex nikonvinċu l-istati membri u flok eh, nikonvinċuhom eh, irridu e anki nivolvuhom u nġeluhom eh, jihdu inizjattiva pratika. Grazzi. Issa signora Harkin fisem il-liberali. Grazzi President. Law net nixtieq ngħid li jiena nilqa' il-proposta l-Kommissjoni għal miżuri transitorji biex nizguraw il-kontinuazzjoni tal-għajnuna blikel għall iktar persuni privati fil-Unjoni. Bħalissa għedin jgħatu għajnuna eh, għal 13 miljon eh, ta' nis li huma foqra f il stat. Eh, nistaqsi, kemm iridu morru l-lem biex taffu il-faqar il-distribuzzjoni tal-ajnuna Eh, flikel mhux biżejjed hija element wieħed u għal dawk illi għandhom aċċess għal din lajnuna hija ħaġa essenzjali. jenna naqbel mal-Kummissarju Ren illi dawk illi huma probabbli li se jsofru l-povertà se jistennew li jkun hemm ċerta eh, solidarieta mill-Unjoni Ewropea u għat li smajt il kumenti fuq il-fond ta' globalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea, sfortunatament eh, mhux kulħadd jaqbel qed nara li tmien stati membri vvutaw jew qalu illi eh, iridu inneħħuha dan il-fond. Għal daqstant waqt li hemm l-appoġġ tal-Kummissjoni tal-Parlament għal biex titkompla dan il-fond, eh, però dana mhux l-istess appoġġ hemm fuq fil-Kunsill Il, anke il-proġett li qed nitkellmu dal hemm diffikultajiet fil-Kunsill u eh, il-problema hija anki eh, dik tal-futur tal-politika soċjali. Aħna nifmu li waħda mill-prioritajiet tal-istrateġija EU 2020 e hija li itnaqqas il-faqar u nittamaw li l-Kummissjoni ħat appoġġa parlament fuq dawn kemm tam tafu e, eh, komissarju intkom bla dubju għandkom l-appoġġ tal-Parlament fuq dan il-programm. Grazzi. Issa, fissem il-ħodor u l-Alleanza Libera Ewropea, e Signora Cornelison għal minuta u nofs. President, aħna rnexxinna nizguraw li l-programm tal-ikel ma jgħafx għal uh, għal dawk il-foqra li jiddependu minna, se titkompla din istena u sena d-dihla. Issa ma nix ħinx nitilfu biex ikonna ċarezza fuq il-futur wara da. L-ar xenarju u għalli nkomplu natu eh, il- natu dejjem din lajnuna sal-2014 un bat niskopru fl-ħar li mux se titkompla, ek ma' natux priorità issa il-food banks mux se jihdu l-passi neċessarji biex ikunu indipendenti bil għajnuna tal-għalli Jina Nżgura li nsibu maġoranza f'din il-għawla biex nsibu biex nkunu nistaw nappoġġaw lajnuna Em ikel Hemm pajjiżi wkoll li huwa lesti jmorru l orti fuq din kwistjoni. Il-Kummissarju tista' tikkonferma li meta wieħed jiftijem fil-Kunsill ifisser li l-programm jista' jitkompla l sentej, però Eh, b'kondizjoni li mbagħad għafwara dawn is-sentej. U l-Kummissarju jista' jgħidilna wkoll jekk hemmx mod biex eh, nelbu dan l-imblok tal-Kunsill jew jekk kemm strateġija li nistgħu nipproponu xi ħaġa fil-politika ta' koeżjoni u mbagħad nisperaw nitamaw għall aħjar soluzzjoni għax dinja l-unika ċertezza li nistaw natu għal food banks. Aħna qed namlu lil nies l-iktar foqra fl-Ewropa eh, qegħdin namluhom disservizz għax eh, aħjar najdu li dan il-programm se jieqaf jagħti lajnuna biex tadattant huma ikollhom ċans jadattaw anki għal futur. Grazzi, Sinjura Cornelissen. Issa għandu għassur Zimmer fisem il gwe Għal żewġ minuti. Grazie President, kollegi onorevoli, kommissarju. Jina jek fimt so l-intervenzjoni tijak, L-informazzjoni li tajt il-Parlament hija li l-Kommissjoni qed kompli tiġġieled biex tiddefendi il-programm tal-ikel għall-iktar nies foqra. U ħatamel kull ma tista biex malajr jisiru proposti konkreti biex naraw eh, fejn dan il-programm jista' jiġi inkluż biex inkunu nistgħu niggarantixxu l-finanzjament tiegħu. Huwa hija ħaġa urġenti assolutament u jiena nemmen illi flimkien aħna għandna responsabilità niggarantixxu li dan il programm tal-ikel għal-foqra Eh, isir realtà. Għaliex minn naħa tijaj, eh, huwa sinjal biex nuru l-ċittadini li aħna għad għanna f'moħħna u l-ikbar sensittività biex nofru solidarjetà għal dawk in-nies li fl-Unjoni Ewropea isibu ruħhom f'diffikultà u ma jistawx jieħdu sem fil-moviment tal-iżvilupp u ma vittmi għal daqstant eh, illi jaqgħu bħala vittmi eh, tal-miżuri antikriżi eh, fl-Unjoni Ewropea. Qed naħseb l ispanja u pajjiżi oħrajn fejn dak li aħna namlu bħala Unjoni Ewropea se jmur u se jħallsu l-iktar nies foqra. Aħna rridu ribatu sinjal u għasin sinjal biss, u nħossi li ħaġa urġenti. Illi naħsbu f'dawn it-18 miljun ta' nies Ewropej li jiddependu f'dan il-moment mill-għajnuna eh, għall-ikel. imma mux lilom, mux fuqom biss rridu naħdmu, naħsbu. Irridu aħna nġildu attivament kontra il-faqar u nishtiqu illi il-erda tal-faqar tkun waħda mill-ikbar prioritajiet fl-agenda politika tagħna. Dan huwa sinjal illi dana ehm, ma, ma, ma, ma ma l-iktar punt importanti e kiridu namlu progressi, jridu eh, nirfu il-fiduċa ta' ċittadini fl-Europa, irridu e namlu mot illi l-Europa tider bħala eh, post eh, ta' solidarietà. U dana jfisser illi aħna kolla għanna natu l-kontribuzzjoni tagħna biex eh, il-gvernijiet kollha li sissa baqgħu lura jattivaw ruħhom u jikkontribwixxu. Grazzi. Issa naddu għal eh, sur imbrazas fisem l-Europa l Libertà u Demokrazija. Għal minuta. Il-prezzijiet tal-ikel u il- Eh, eoli tal-ħajja imħabba f'dawn ir-raġunijiet ħafna nies qegħdin jiddependu minn lajnuna l-ikel. 14 miljon ta' euro dana jfisser u dana jfisser eh, tnaqis minn eh, ċifri li kienu qabel. Dana qed jgħin l dawn in-nies. Kont l-istimi hemm 43 miljun ta' persuni u ma għarriskju ta' faqar u ma jistawx jiklu kuljum. Eh, il-karitajiet attivi u l-NGOs eh, edin jinsistu għal dan il-programma, għal stan sinsibu soluzzjoni biex inkomplu l-iskema minn ma naqsu l-finanzjamenti. Ah, nishtiq jina najt illi eh, l-spejjes tal-ikel u tal-tisħin edin iżidu għal-spejjes fil-Litwanja, f'pajjiżi u s-situazzjoni il-jum ma diġa f-situazzjoni ħazina mħabba l-faqar. Grazzi ħafna. Grazzi, issa il-kellim li mis għal-membri ja signora Morva għal-minuta u nofs. Grazzi, eżis kollegi. Dan il-program ta' distribuzzjoni ta' ikel hija bżonn juża mhux biss għal min tassew qed jiddependi fuqha, għall-għajxin tijaw imma għal kis eh, kumpaniji li permess ta' kontrat jirċivu dan il-fondi ehm, dawn ukoll qed jirċivu dawn dil-lajnuna faċli tara min eh, u tajja illi nħeġġeġ il-kollegi li għamlu l-istess jiena fittix il pajjiż tiegħi u il-rizultat eh, kien xokkanti 4 biljuni f'dan it-tip ta' għajnuna waslet lil ehm, kumpaniji kbar, ġifiri mhux kumpaniji zaru medi Dawn qegħdin jieħdu fil-fatt lajnuna. Mija u kienem minnħa, per esempio, mija u sebejn elf u mija u tmenin elf. Minn tagħhom, min flus minn tagħhom u jiena nħoss illi aħna rridu nappoġġaw il- dawn il-gruppi l-kbar biex jiddistribwixxu il-lajnuna mod aħjar. l ma jistgħux jħossu esklużi mill-setat għawin ekonomiċi. Ma jistax ikun li dawn dejjem joħorġu tal-lefa, palma per fl ungerija fejn tul il, mm, din il-qotja eh, tal-kontratti l-żar jiġu um, injorati kompletament minn dawn il-kumpaniji kbar biex jieħdu l-għajnuna huma. Grazzi naddu għal grupp individual, għal persuni individuali Sur Silvestris. Grazzi Sur President, 18 miljon persuna jiserħu fl-Europa fuq dan il-program, 43 miljon u mal ċittadini li huma friski ta' faqar jina nixtieq ningrazzja l-kollega Sikirjeski u oħrajn li kienu qegħdin impenjati f'dan ir-rigward. Iżda aħna Nifjitaw il-proposta tal-Komissjoni għal dak li għandu xaqsam il-natura transitorja tal ajnuna aħna rridu naraw dan il-programma kif ġi definit iżda din l-idea illi l-approvazzjoni u l-ftejjim jintlaħa eh, fil-14 u 15 ta' Deċembru bizza bazi ta' impenni illi wara mbagħad 14 l-2014 dan ħajġi abbandonata hawnhekk kien ħaġa ħna naġġezzjonaw għalija dan huwa vot favur illi ħaj tisir impermenada illi u nirattivaw dan il-programm Aħna għanna rizerva fil-qafas finanzjarju multianwali ta' 2.5 biljuni sal-2014 u għal-2019 Eh, dawn taħt it-titlu ta' affarijiet soċjali. Eh, eh, Il-Kommissjoni tista' tuża dan il-fjes kif ġewa allokati biex ikomplu din miżura. Hemm wis partit mill-Europa li jiserħu fuq din il-programm, hemm wis li għandu bżonn din lajnuna l-Europa ma tistax tabat wiċċa kriżi billi toqgħod naqqas u tiżid titaxxi u mbagħad toħloq dan iż-bilanċ imma mbagħad taqliż l-istess waqt l lajnuna dawn l-individwali li għandhom bżonnu. Iġifieri e din hija xi ħaġa bla sens li aħna ma nistgħux nappoġġaw għalli aħna ser nippruvaw dan il-programm u ħankomplu niġildu minn biex dan ikomplu għaddej din il-programm wara l-2014. Grazzi. Eh, grazzi. Issa, is-sur De Castro, inuta u nofs. Mem, rivri kollegi, jena nishtiq nfakkar il-bisodisfazzjoni kbira il-rizultati li aħna rnexxinna niksbu bil-konna din il-program sal-2013 ta' tqassim ta' l-ikel għadhom persuni li tant għad, dan juri l-impensi tal-Parlament kollu kembu. Issa l-Kommissjoni tal-Affarijiet Soċjali tal-Komitat tal-Agrikoltura dridu illi kommissjoni tieħu dan l-impenn ċar u il-Parlament Ewropew biex komplu jaħdmu fuq dan il-programm wara l-2013 2013 id dikjarazzjoni ta' ta' 6 ta' Deċembru fejn il-Komissjoni tkellem dwar il eh, dak ċembru stati membri eh, fid-dawl tal-programm ġdid ma jistax preġiduka il- eh, Fatti li jitkompla jew le dan il-programm kif jingħati fit-trattat aħna rridu nqisu il-qawwa rida tal-Parlament u il-maġġoranza normi tal-Istati Membri tal-Unjoni illi jridu illi dan il-programm ikkompli sejjer. U allura aħna nqisu b'sodisfazzjon eh, dak li qalu l-Kommissjoni llum. Aħna ħanerġgħu fakru fuq strument eh, li jippermetti l-Unjoni li tqassam 440 miljun tonnellata ta' ikel bxejn il-persuni u familji li huma f'diffikultajiet li jinkludi sfortunatament ħafna tfal u minħabba fek li aħna ma nistax ngħidu l-inizjattiva tagħna politika hija hija lesta hija spiċċat. Aħna rridu faċċaw sfidi globali pal mawma lajnuna fl-ikel li qed iżid il- il-problemi u distak bejn il-saffi soċjali u aħna rridu naraw illi dan il-programm jibqa' għadej anki sa wara 2014. Grazzi. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Grazie, Is-sur Lajn mill-Allalde. Minuta ta' nofs. Grazzi, President, Komissarju. Dan il-programm ġi waqaf meta kien hemm muntanji sħaħ ta' ikel żejda madwar l-Ewropa. Li iżda dan mhux il-każ il-ħwienet huma vojta u fil-fatt l-Ewropa tixxilek minn barra biex il-kontista tkompli sostni komunità. komunità isna però ma jfissirx dan huwa sostenibbli qas irridu nsibu b'mod iktar qudiem jiena l-parti tit e tiegħi jaħdem il-sistema ta' għajnuna tal-istat huwa iktar mod aħjar kif pajjiż jista' jgħin l-persuni iktar eh, f'sitwazzjonijiet diffiċli. Iżda, jina narraf illi ġoranza għawnek biex inkomplu dan eh, dan il-program u jina napoġġa il-proposta minnaħat tal-Komissjoni illi fl-MFF li jmisa jużaw il-Fond Soċjali Ewropew pala bazi legali għal tkomplija ta' dan il-programm importanti. U skont il-deċiżjoni tal-ICJ illi tina flessibilta nazzjonali u internazzjonali jippermetti li kunem appoġġ eh, kontinwu li nata lill-iktar ċittadini foqra. Yes, Sister Lion. Signora Delli. Tajjeb, komissarju, fil regolament dwar il-fondi strutturali, hemm 2.5 biljun li huwa mwarrapa għal tqassim tal-ikel eh, fil-2000. 2014-2020 sa minkejja l-oppożizzjoni li inti tqajt ma' fil-Kunsill dinja kwestjoni dinja ambizzjoni u viżjoni ambizjuża ħafna minn tal-Kummissjoni u din toġobna. Iżda ċittadini u kol tagħna l-hemmhekk jiridu jaraw ukoll ma' kuntenti li jaraw dan il-pen. l ideja ta' dawn il-banek tal-ikel għall-ikel eh, kunu jistgħu jissarfu fajnuna soċjali fejn hemm bżonn għal dan. Meta qed nitkellmu dwar 500,000 eh, illi qegħdin jitħallsu bħalissa u 2.5 biljuni eh, għal programm hemm eh, ċertu distak, hemm diskrepanzi kbar. Jekk aħna dawn il-fondi se jiġi applikati mill-ISF, mela jekk inqisu il-strutturi skabrużi u goffi tal-ISF, aħna kif se naraw illi il-flejes ser jinataw kif suppost lil dawk li jeħtiġuha eh, Speċjalment persi orti ġusti diġa għamlu għaddew deċizjoni taħħa fuq għadin, un mbagħad nispeċaw fl-istess situazzjoni eh, fej konna qabel xini l-intenzjoni tiegħek hawnhekk aħna nabżon budget sura ta' nisa dan il-programm, aħna rridu naraw illi kull persuna kull wieħed waħda minna jippermettu l-iktar persuni foqra li jkollhom aċċess għal dieta tajba u bnina u li għal menu l-minimu bażiku li waħtieġ biex jgħixu. Is-sur eh, Grazzi, inti ma tantx ressaq xej eh, speċifiku ma li nista' Eh, intom kull maħat tagħmlu ser tużaw il-fond soċjali u minn sa żiduh l-fond iżda ma inti ħad titfad zewġ biljuni u nobs. F'programm multjanwali għal dan il lan mela dan ma jfisser assolutament xejn għaliex dan ma jfisser tnaqqis tal-ammont allokat għall-għajnuna għall-ikel li huwa eh, ta' xi mit miljun jew 100 ta' miljuni propjament. Eh, aħna rridu naħdmu flimkien mal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali biex joħorġu inizjattivi li jkun sarraf eh, eh, laqa mal-entitajiet ta' solidarjetà fl-Ewropa biex jena wasatna xinu ma' ħtiġijiet ta' veru, xinu l-ispiża, xinu l-ispiża ta' veru biex naħorġu proposta li mbagħad ikunu nistgħu niddiskutu permezz tal-dispożizzjonijiet legali xirqa li jiġu rispettati. Grazzi. Insuna Morin Xartier. Grazzi, President Komissarju. Jekon qed nisma' bir-raqqa ħafna għal dak li kontu qegħdin tgħidu u intom promonejtu li dan il-programm għal qasim tal-ikel għal dan in l iktar foqra ħaj jiġi trattata l-ISF. L-ISF, Komissarju, minnu l bicċa kbira tal-ISF, eh, huwa infassal u intis għal eh, ħolqien ta' xogħlijiet Ehm, fil-Unjoni dinja kruċjali għal dak li integrazzjoni soċjali. Ma jistax ikollok integrazzjoni soċjali mingħajr ma jkollok integrazzjoni eh, li għandha x'taqsab mal-professjoni max-xogħol u l-impjieg. Jiġifieri mhix ħaġa li nistgħu naqbadu nabbandunaw aħna rridu noqogħdu attenti ħafna nimxu bil-galbu u rridu nkomplu nisqu fuq l-importanza tal-xogħol ġewwa l-Ewropa għal dik li hija l-ikel li jiġi qassam dawk il-persuni li tarfoqra iva dawn il 500 miljon fis-sena għandu jitkompla anki sal-2020 u għav minnu illi inti ħajkollok tikkonvinċi dawk illi ma tantx u jaqblu magħha eh, u jisihbu ma din l-ideja iżda ma ħossux illi il-klawzola ta' kondizjonalità għandha ta' applika hawnhekk laqas il-klawzola soċjali. Aħna nixtiequ naraw dan il-programm, aħna impenjati bisih biex inħarsuh bisih u inti għandek biex ma tibtal iżomu għadek. Darda minuta u nofs. Komissarju, f'ħafna okkażjonijiet hawnhekk din id-dawla aħna sħaqna fuq il-pjattaforma tal- Faqar, aħna jekk maħna mhux qed nuru solidarjetà mal-persuni fl europa biex ma nurux illi aħna nadruhom mela situazzjoni ħatmur miħazin għallara għam minoranza ta' blokkar fil- konsil biex iwaqfu kull tip ta' inizjattiva biex nejnu il program ta' tqassim tal-ikel mhuwiex unika wieħed hemm il-Fond eh, tal-Aġġustament Globali wkoll, ġifieri użaw id-dritt ta' inizjattiva tagħkom biex tagħmlu xi ħaġa biex dan il-programm jisarraf wieħed sostenibbli biex ngħinu dawk li tassew jeħtiġuha. U Forsi bekk nkun nistgħu ngħinu l-Kunsill u nibatu sinjal il-poplu biex ngħidulhom li tagħmlu xi ħaġa, ma nista' jekk ma nagħmlu xejn, mela dan ser jiġi mblukkat sabiex il- Franċiżi u Ġermaniżi eh, jasal il-mislilhom. Eh, eh, Is-Sur Hausling għal-ħodur. Grazzi aħna hawnhekk naqblu aħna nikkonvinċu l pajjiżi li ehm, dan huwa programm li huwa tajjeb li għandu e, jiġi adottat aħna b'solidarjetà bat 80 miljun ruħ li jridu li dan e, e, jissokta bħala programmi, però l-bażi tkun differenti għax paru għal storyline il- sussidji mill-CP domx disponibli u għallura rridu nsibu bażi oħra biex ikun hemm tqassib li jkoll fl-istess waqt jirrispetta l-dispożizzjonijiet legali. Imma għal dawk li qegħdin jipprovdu l-għajnuna u tqassim ma nistawx naqbdu ngħidu illi Ehm, dan ħajkun font għal sentej man bat ma nafux ta' jiġi wara dawk is-sentej dawn il-persuni jeħtieġu rajnuna mort urġenti. Bħala sikurtà mhux biss fuq żmien qasir imma żmien twil. is Suber. President. Il-problema soċjali tal-faqar maċċija aċċettabbli fl-Unjoni 24.3% tal-poplu 150 miljun per roħ eh, kienu qegħdin jgħixu fil-faqar fl-2010. Jekk inti għandek xogħol xort għandek is sogru li titħad tkun fqir, min qal illi dan huwa marbut ma' kwistjoni ta' xogħol li mhuwiex kwalifikat bil-aħiliet li huwa part-time u prekarju. U allura eh, dan qed eh, di situazzjoni qed mur l lar eh, u għalhekk xejn wettejna li konna proposta illi dawn il-tminijiet xi żminijiet diffiċli ħajr neħħi l-għajnuna tal-ikel dawn il- nis illi għalmenu jagħtihom ftit dinjità fil-ħajja u jagħtihom naqra dritt illi ma jgħixux fil-faqar ta' nuqqas ta' ikel. Qed nitkellmu 500 miljun s sena qed nitkellmu dwar is-solidarjetà wkoll fl-Unjoni Ewropea u dan jidher però li huwa biss klim firaħ. Grazzi. Minuta u nofs, Sinjura Herans Garcia. Grazzi, Komissarju, kollegi. Grazzi għall-għajnuna tal-Unjoni il-Banek tal-Ikel għamlu xogħol soċjali li ġibalu madwar l-Ewropa li jrid jissok tanki fil-ġejjini dan għandu l-apport ta' din is-sala il-waħda mill-ideja ta' l wara din l-ideja tal-Unjoni Ewropea hija koezjoni ehm, eh, u territorjali, koezjoni territorjali u soċjali. Hija essenzjali li konna dan. Fil-kriżi eh, min qed ibati 80 biljun ruħ 8 eh, miljon ruħu ma taħt il-linja ta' povertà 43 miljon minnhom ehm, jasbu tej qabel ma jiklu proteini darbtejn fġimma fid-dita tagħhom u dawn nistgħu ngħinuhom permezz tal-budget. Is-CAP jistgħu nimmobilizzaw eħeb biex ngħinu. Aħna rridu nagħmlu bħala parlament kull ma nistgħu sabiex naraw illi dan il-programm ta' ikel jibqa' dej wara s-sena 2013 anki sa l-2020 sakemm naslu għal perspettivi finanzjarji li jmiss aħna rridu naqdu ftejma l-Konsill u nefitaw bisħi l- egoizmu u l-nevitaw li naraw sal-ponta tamna neħerna. Grazie tassew, issa l kellim li mis eh, Signora Sabu. Grazzi, wara dan il-ftajim li tlaħaq bil-negozjati minnaħabba di tal-program tal-ikel, konnedna li l-finanzjament ħajib sal-2013. Sfortunatament, xi stati membri kienu għedin jargumentaw favur li neħu kompletament dan il-programm li l-len minn 2013 iktar minn 80 miljon ċittadin irċevew għajnuna, 18 miljon ċittadin irċevew għajnuna permezz ta' dan il-din din l-għajnuna u ma nisawx li 80 miljon ruħ jgħixu taħt il-limitu massimu tal-faqar. Il-faqar jgħix teżisti fl-Unjoni Ewropea wkoll. Ma nistgħux nina l-għajnejna liha U dan naraw fi kriżi ekonomika eh, eh, li iktar tellet żejt eh, fiċ l-ilma dan ir-rigward. U ma nistawx nabandonaw problema program bħal di fi żminijiet li qed isiru diffiċli kull ma jmur. Fil-2013 il-faqar musta josfor, aħna ħajkonna mm, eh, bżon dan il-programm u kol wara 2013 u dan il-programm għandu jibqa fuq l-istess livell ta' finanzjament ek kifru bħalissa. Għalhekk jiena nħeġġeġ il-Kummissjoni biex tipprova tara x'kejf tista' prova t-daħal dan il-programm fil-MFF li jmiss iżda jiena ma nistax naqbel li jkun hemm kofinanzjament għal dan il-programm. Dan id-diskussjonijiet eh, tal-MFF huma dejjin iżda dan is-suġġett tal-għajnuna tal-ikel ġi ma ġi xrattat publikament u dan m'għandux jiġi injorat minna ħatana. Grazzi. Grazzi ħafna issa naddu għall kellim. Signora Patroni Grazzi, President, President Commissario. Aħna lesti li aħna nużaw il-flejers disponibli għall-għajnuna għal dawk il-persuni li huma l-iktar foqra fl-Unjoni. Dan iż-żmien ta' kriżi fejn hemm il-flejers disponibbli biex eh, dak li jkun fuq li lin mill-frontieri tagħna ma nafx kif mbagħad ma jistax isibu 5 miljun euro biex dan il-programm jibqa' din is-sena u s-sena dila għal persuni fl-Unjoni. Wildu nejdu li wara 2013 il-futur tal-programm xej huwa ċert. Nixtieq nsejjaħ il-kollegi u il- il-kontrapartijiet tagħhom biex jaraw li dan il-programm jibqa' dej u li lajnuna tibqa' tingħata biex li dawn il-persuni iktar foqra fih dan l-Ewropa. Dan huwa spazju li aħna naqsmu u dan si mod solidarju. Mux t fil-sula. Grazzi. Issa, nista naddir kelma biss il-ħames kollegi biex jintervjenu fil-proċedura catch DI l-ewwel l-Onorevoli Diaz de Mera. Signor Presidente, reitero la necessità di... Grazie President, ntenni l-ħtieġa li naslu ftehim globali għal ġejjieni billi niggarantixxu l-għajxin tal-iktar nies fil-bżonn fl-Unjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar foqra, vulnerabbli, esklużi, għandna 13 miljun ruħ li qed jgħixu fil foqra fil-foqra, fil-faqar, fil-13 stat membru qed naraw li hemm miljuni li qegħdin eh, fil-periklu li jibgħatu l-ġuħ u dan juri li hemm ħtijġa li naħdmu flimkien biex dan il-programm jinżam anke wara l-2013. Irridu nisfruttaw id-dibattitu fil-qafas finanzjarju multi annuali u anke d-dibattitu għal riforma tal-politika agrikola komuni biex bekk nwaslu dan il-likel u mmorru li l-in mexkil legali. L-istati membri jinsabu f'diffikultà u għalek propju għal dan il-an rridu issa n u nħarsu l-dawk li edin jintlaqtu l-aktar fil-ħamel ħaj minħabba din il-krizi, il-morda, l-anzjani, tfal, u nejnu l-dawk il-miljoni ta' nies li l-lum il-ġurnata jiexu taħt il-level tal-faqar. L-inizjattiva tal-Kommissjoni hija vitali u fil-Parlament Ewropew kollha naqblu m'hemmx eh, nuqqas taqbil. L-Onorevoli eh, Ligien għal minuta. Grazzi ħafna, President Kommissarju, kollegi, irridu morru għall-ruq unsibu xinu mal-kawzi tal-problemi. Huwa il-modell attwali neoliberali li qed jiġi adottat minn stati membri differenti bi strateġiji tal-modi li jirranġaw il-budget skont kif għandhom bżonn biex fl-aħħar mill-aħħar xa tiġri qed jiżdied il-qatt. Hemm diskrepanza bejn il-pubbliku u l-privat u ħafna minn nies li qed ibatu huma dawk li mhumiex responsabbli għal kriżi li qed ibatu l-ġuħ u l-esklużjoni soċjali. U m'hemmx tbassir li jagħmel najb iktar minn 113 miljun ċittadin Ewropew qed jisugraw il-faqar Is-solidarjetà u l-kohżjoni li huma prinċipju lenin tal-Unjoni Ewropea jidru li laqqas biss qegħdin jiġu applikati. Id-differenzi soċjali qegħdin jiżdiedu kull ma jmur u għalhekk irridu nagħmlu tajjeb għal dawn id-diskrepanzi. Aħna rridu nkunu qrib iċ-ċittadini, speċjalment dawk li jgħixu f'kundizzjonijiet tajxin diffiċli. Irridu nagħtu tweġibiet effettivi biex noħorġu mill-kriżi biex bekk l-istituzzjonijiet Ewropej jerġgħu ikollhom il-kredibilità u l-fiduċja li intilfet. Għalhekk ħollinna xinċabru nkmim nkomplu naħdmu. Grazzi l-Onorevoli Kelly għal-minuta. Grazzi, President Fej, an seo marġin. Kaħarħa go háirithe nuair Naħseb li importanti għalina li niddiskutu din il-kwistjoni b'mod partikolari peress li aħna famużi li nejnu, marrufin li nejsu li nejnu l ħafna nies madwar id-dinja. Iżda fl-istess ħin, ħafna ċittadini irridu jiġu mejjuna tagħna għaliex ħafna drabi jkunu fil-bżonn u qed jiġu esklużi soċjalment. Għalhekk nipruvaw nippruvaw għom u din hija responsabilità li qiegħda fuq spallejna biex aħna nwaslu din l-għajnuna. Mhux biss għal din is-sena jew sena d-dieħla iżda sal-2020. Bekk nkun nistgħu niksbu l-għanijiet li stabilejna f'dan il-pjanu nittamaw li nkomplu anke wara l-2020. Dan il-programm għandu jkompli anke fil-ġejjin. Grazzi. Issa naddi l-kelma l onorevoli Guerres għal-minuta. Yes, signor Presidente. Grazie, President, Commissario. il-livell morali ta' soċjetà ma tevalwax fuq il-prodott gross domestiku, iżda tivalwah fuq il-bażi ta' edukazzjoni li aħna nagħtu l-tfal tagħna sabiex bekk naraw kif nħarsu s-saħħa ta' ċittadini u kif nħarsu wkoll dawk li huma l-iktar fil-bżonn fis-soċjetà. Dan huwa programm li jidher limitat, iżda fil-verità mhux hekk. Dan il-programm jiddependi fuq l-evalwazzjoni morali li aħna nagħtu l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhux biss proġett ekonomiku huwa proġett ta' kooperazzjoni u ta' solidarjetà. Solidarjetà mal iktar li huma fil-bżonn u li għandhom bżonn din l-għajnuna. Jekk nafu li 43 miljun ċittadin għandhom bżonn tal-għajnuna tagħna, id-deċiżjoni ma tixtieq għafem rridu naraw li morru li lin mill-bazi legali li ħana nimplementaw, ma nistawx nitkellmu biss fuq il-proċeduri u nkomplu ntawlu, għalhekk irridu nagħtu appoġġ lill kummissjoni sabiex bek tħares il-valur morali ta' dan il-proġett Ewropew. Grazzi. Grazzi. Il-pronunzja ta' ismek kollega ma kienieċ tajba ħafna onorevoli Guerrero. Niskuża ruħi jgħid il-President. Issa l-Onorevoli Jordan. L-aħħar kellim għal din id-diskussjoni għal minuta. Jordan Sizeli. Grazzi, President il-proposta tal-Kummissjoni qiegħda titlob li nkomplu nejnu lil dawk li huma l-iktar fil-bżonn fl-Unjoni Ewropea. Fl-2008 rana li feġġet il-kriżi għaddew snin issa u issa l-affarijiet marru għall-ar saħanżitra f'ċertu pajjiżi. Hemm iktar ġuħ, iktar faqar, hemm iktar nies medda u għalhekk l-Unjoni Ewropea titkompli għaliex dejjem hemm teddit. Irridu nadottaw miżuri li permezz tagħhom li natu, natu xprun anke l-ekonomija iva, iżda fl-istess ħin irridu ngħinu li dawk li huma l-aktar fil-bżonn. F'pajjiżi, Slovenja, f'ċertu reġuni, is-sitwazzjoni hija tant waħda imwera li hemm organizzazzjonijiet ta' karità li daġa abdu asmu prodotti tal-ikel għaliex in nies qed ibatu għaliex m'għandhomx ikel. Jekk aħna ħna adottaw miżuri bħal dawn għal distribuzzjoni tal-ikel ħan għamlu xaġa pozittiva, iżda jeħtieġ li naġixxu minnu fih. Grazzi. Kummissarju, jekk joġbok, nitolbok tala il-diskussjoni fi il-Kummissjoni. Grazzi, President membri onorevoli nixtieq nilqa l-appoġġ tal-Parlament Ewropew għal dan il-programm palma tafu żewġ biljuni u nofs euro ġew allokati għal qafas finanzjarju annwali li jmiss aħna urejna l-intenzjoni li nużaw id-dritt ta' inizjattiva tagħna għal dan. Nemmen li l-assistenza blikel hija importanti ħafna biex niġġieldu l-faqar fis-soċjetà u jista jiġi aċċettat biss jekk ikun parti minn sensiela koerenti ta' odot biex bekk nkunu nistgħu nipromovu l-inklużjoni soċjali, speċjalment dawk li jkunu finanzjati mill-Fond Soċjali Ewropew. Bħala tweġiba Sinjura Korhola u membri onorevoli oħrajn nixtieq ngħid li ta' bilħaq irridu niġġieldu għal l-assistenza tal-ikel biex titkompla fil-ġejjieni kif proponejna, iżda aħna konxi wkoll li la ftejim u lanqas ċaħda eh, totali misser kunu nafu biha għalissa anki għal banek tal-ikel, għal organizzazzjonijiet tal-karita biex bekk ikun jistgħu jadottaw skont din id-deċiżjoni. Għal dawk li qed jistaqsu għala rrid ikollna dan il-programm, it-tweġiba tagħna hija li fi żmien fejn għaddejjin minn miri konkreti stabiliti għal l-impjigi u anki għal ġlida kontra l-faqar, l-Unjoni Ewropea ma tistax tala għajnejha qudiem il-fatt li iktar minn u 40 miljun ċittadin Ewropew ma jistawx jifilħu biex ikollhom ikel bil-proteini kull kuljum u li u li jedna ma jistawx ikollhom tlet ikliet kuljum għaliex qed ibatom il-faqar. U dim realtà bħal din is-solidarjetà Ewropea ma tistax titqis bħala ideal biss, iżda ta' bilħaq issir xi ħaġa morali importanti, grazzi. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Nala id-dibattitu fuq dan il-punt. Issa, naddu għad diskussjoni fuq ir rapport tal-Onorevoli